Eh, dzień dobry, witam Państwa. Lodwa tajba, senjuri u merba għal din seduta ta' dalodu. Nati merba l-President tal konsil Ewropew, Sur Van Rompuy, l-President tal-Kommissjoni Ewropea u l-Kommissarju. l-ewwel punt li għandna fuq l-aġenda tagħna u Għalli hija l-isqarrija tal-President tal kunsill Ewropew dwar il-konklużjonijiet tal kunsill Ewropew li sar fl-24-25 ta' Marzu. Nati il-mikrofonu lil president tal kunsill Ewropew, Herman von Rompuy. Sur President, ta' kjoġbok. Sur President, President tal-Kommissjoni Ewropea, Onorevoli Membri. Fi żmien 49 ġurnata jiena mexxejt tlet